rapportar bħala president ta' din il-sistema ta' eh, analizi politika, diskussjoni malu għal-votazzjoni għada eh, 3-8 ta' ottubru. F'nof sinar, essa naddu għal-rapport Regner. Unati il-mikrofonu l-sinjura Evelyn Regner biex tkellimna fuq it-titjib ta' dritt internazjonali privat. Komissarju, President, milux ħafna minn mindu diskutejna mm, fuq il-Brussels One kienet diskussjoni li aħna bħala leġislatori Ewropej faċajna b'serjetà kbira u wassal għal riżultati konkreti fil-versjoni ġdida ta' regolament illi tirrigwarda l-kompetenza ruġistizzjonali il-rikonoxximent eh, ġuridiku fil-ċivili u komerċali. Dan huwa valur miżju ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. <clears throat> Per eżempju, neħejna il-proċedura ta' exekwatur u fil-futur se jkun iktar faċli li nagħtu eżekuzzjoni ta' sentenza fi stat membru ieħor. Imma f'dan pjan, il-Komissjoni użat il-proċedura ta' rifużjoni ta' rikast u sfortunatament ħallit barra ċerti aspetti li fl-opinjoni tagħna bħala eh, komitat tal-legali huma importanti b'mod partikolari enormi fuq il-kompetenza ġurisdizzjonali li jiġu applikati għal liġi tal-xogħol u ir-regoli anki eh, li jistaw applikaw ruħom għal kontrat ta' xogħol. U ma ġaw ma ġewx konsiderati b'mod tajjeb. Id-dinja tal-xogħol sar transkonfinali u dejjem iktar mhux mux preċis qed naħseb fuq il-sentenza tollerin jew Baking illi juru kemm huwa importanti u neċessarju li konna approċċ Ewropew illum. Il-kondizzjonijiet ta' xogħol fil-Stati membri għandhom jiġu protetti anki bil-ġurisdizzjoni esterne u għanna nevitaw illi ikunem forum shopping u għandu jiġi applikat il-liġi tiġi applikata l-liġi tal-pajis il-orti għandha tkun taf li ma hija leġislazzjoni applikabbli anki fuq dak li għandu xaqsam mal-kontratti ta' xogħol. <coughs> F'dan ir-rapport aħna qed ngħidu illi wieħed mill-punti ewlenin hija l protezzjoni tal-parti l-iktar dajfa u ħafna drabi il-parti iktar dajfa hija propju il-ħaddim u l-Parlament Ewropew jaħseb illi fil-futur komitat Il-Komissjoni Ewropea għandha teżamina dejjem iktar il-kwistjonijiet li rigwardaw anki il-liġi ta' xogħol fil kuntest ta' proċedura ta' rikast. Waqt li nafu li rridu nżommu eh, rridu nevitaw il-xkiel tal-normi eh, differenti jiena niproponi għal daqstan dilli dispozizjonijiet tal-regolament Brussels 1 u Ruma 2 fuq dak li għandu xaqsam ma' rapporti relazzjonijiet interġurisdizjonali għandhom ikunu u il-liġi kompetenti għandha tkun il ortifejn il-kontrat eh, eh, ta' xogħol seħħ din hija suġġett illi l-Kummissjoni għandha tagħti eh, attenzjoni partikolari kif ukoll il-kontratti ta' xogħol individwali. Ir-regolament Brussel Zwan diġà fih sensiela ta' miżuri ta' protezzjoni għal eh, ħaddiema il-kriterju ta' dritt ta' stabiliment fil pajjiż fejn wieħed jaħdem iwassal ħafna drabi għal diffikultajiet, per eżempju, fuq dak għandu xieqsam ma' settur ta' trasport internazjonali, fejn memx eh, fejn ma, ma, ma l-istess il-post fejn wieħed jaħdem u wieħed jgħix. U eh, eh, il-mezz ta' trasport, per eżempju, jista' jkun reġistrat fi stat membru ieħor u il-ħaddim jista' jkun residenti wkoll f'pajjiż ieħor Dawn huma eżempi li jeżistu u dawn juri juru illi il-Komissjoni trittati iktar attenzjoni għal din il-problema u għanda tispira ruħa għal prinċipju illi il-parti iktar dajfa għanda tiġi protetta. Grazzi. Ma nara illi emħattiħor li talab jitkellem fil-kaċ tijaj mela naddu direttament għal komissarju Damanaki. Grazzi, President. Nirringrazzja l il-rapporter, signora Regner, u l-Parlament tal-li għajemna il-kwestjoni tal-liġi ġurisdizzjonali fi kwestjoni ta' xogħol. Aħna naqblu li għandna natu iktar protezzjoni għad drittijiet tal-impjegati b'mod ġenerali u specialment meta jiġu uh, involuti f'disputi uh, ta' xogħol E, flimkien mal-drittijiet tal-impjegati li diġa ġew e, affaċati u msaħħa fil-rikast e, tal-Brussels 1 li ġi adottat fis-6 ta' Diċembru tal-2012. Per eżempju, il-regolament ġdid Brussels 1 jara fid-dritt illi l-impjegati jistaw jihdu l qorti iktar minn minn ħaddem wieħed Eh, u dana anki jekk ħadda ħaddem ikun barra mill-Europa, l-Komissjoni ħadd monitorizza b'attenzjoni l-applikazzjoni ta' regoli ġodda fi snin ġejjin u u ta' attenzjoni għal kwistjonijiet ta' impigi. U dawn jistgħu jiġu konsiderati fil kontest ta' revizjoni fl-artiklu 79 ta' regolament rikast. F'dejn il-perspettiva l-Komissjoni fil-futur ħadd li tikkonsidra il-kontratti ta' impik u dana jista' jsir billi inħarsu b'mod iktar speċifiku fil-full fallback clause l-artikolu 21 f'kasijiet illi jinġibu mill-impjegat kontra minn iħaddem u niddefinixxu il-post ta' eh, xogħol eh, illi minnu l-impjegat jirċevi istruzzjonijiet u mhux eh, il-post fejn l-impjegat huwa eh, residenti. Eh, grazzi il-diskussjoni mal il-votazzjoni għadda fl ofsenar Issa naddu għal rapport Fraga Esteves. Nati